to, to write. Okay. Uh, well, colleagues, we will start in 30 seconds. Please take a seat. Kħiċabkom sibu postkom, kollegi, nibdow dal-waqt. Otwieram posiedzenie. e, e mam tutaj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 Jiena konti ċa saqsej dwar din id-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew u l-Kumitat Afko għandu kol jikkonsidra din dan il-fatt jistudja ftit fejjem il-problemi, għalissa ma hemmx deċiżjoni aħħarija fuq in-numru ta' siġġijiet ġodda u minn fej għandhom jiġu il-nis eh, mill-ima pajjiż naf li hija deċiżjoni tal-Parlament eh, u imma da ma ġietx iffinalizzata. Għalek mhux faċli li naċċettaw dawn nis nies osservaturi meta lanqas biss għandna d-deċiżjoni aħarija dwar in-numru minn fejn mill-ima pajjiżi għandhom jiġu n-nies. Għalek għandek tufti iktar paċenzja. Jiena nassigurak li qed naħseb unkompli nagħmel ix-xogħol fuq dan. Issa na point of order oħra, is-Sinjura Harms. Sur President, Sinjuri, jiena naqbel li din hija kwestjoni diffiċli ħafna li nsibu tarfa. Mhux mhix xi ħaġa impossibbli. Imma xtaqt nidilkom li fil-grupp tiegħi aħna diskutejna dan kollu aħna ma naqblu ma naqblux mal-fatt li l-osservaturi jkun xikun li sejtu saħam għandhom jibqaw u kol pala membri tal-Parlamenti Nazjonali. Dawn li jisiru jiġu għawnek għandhom jinsow ix il-mandat nazjonali taħħom. Għanna point of order oħra. Mela, l-artiklu 610 ta' regolamenti interni jina nil-għawnek il-Prim Ministru tal-Presidenza Svediza li ħadem veru tajjeb edin għawnek biex nitkelmu fuq il-summit li sar fl-10 u l-11 ta' xar il-ġimgħa l-oħra. U fuq l-artiklu 500 sitta ta' trattat nejdu li l-President tal-Konsil Ewropew li għandu jippreżenta rapport wara kull summit, kull Kunsill Ewropew minn li jider is-Sur Van Rompuy, il-President il-ġdid, mhux se jkun hawn, u din hija ħaġa ta' li dispjaċina li għax daġġi elett fl-ewwel ta' Diċembru li għadda għandu ħafna xogħol diplomatiku, jiddispjaċi li mhux qiegħed għax l-ewwel attività politika tiegħu kellha tkun li jiġi hawnhekk fil-Parlament Ewropew jitkellem magħna. Kien xogħlu li jiġi jippreżenta il-Kunsill Ewropew u jir-rapport tal-summit li għadda tal-ġimgħa l-oħra. Grazzi. Iva, grazzi. Ħan nispjega ftit l-affarijiet. Kienem ftejjim bejn il-President tal-Kunsill Ewropew, is-Sur Van Rompuy, u il-President il-Presidenza ta' bħalissa il-Prim Ministru Reinfeldt dawn qablu bejnietom u skont kif qablu huma l-aħħar xar ta' din is-sena inkomplu l-affarijiet kif dejjem saru ġifiri Sur Van Rompuy mod uffiċjali jibda xogħlu fl-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla. Kollegi, sinjuri, nixtieq nieħu din l-okkażjoni sabiex nil-qamana stenna ftit qabel għanna l-karta blu. Mhuwiex mhuwiex xogħol ta' il-kapit tal-istati li jinterpreta huma trattat tal-Lisbona u regolamenti li jorġu minnu. Iva, ħanerġa' għalek forsi biktar dettal huwa parti mid-deċiżjoni tal-Parlament ukoll. Kienet deċiżjoni tagħna wkoll kif aħna il-min nistiednu kif nikkoperaw mal-Kunsill hekk nistux il-President tal-President eh, tal-Kunsill jew inkella l-Presidenza korrenti. Ġifieri stalina wkoll niddeċiedu. Aħna ovvjament namlu dan għabbażi tal-kooperazzjoni interistituzzjonali. istituzzjonali Għalek dan il-komment forsi ftit zejjed għax edin naħdmu flimkien mal-Kunsil u mal-Kommissjoni u maħniex pozizjoni biex niddiskutu eh, dan kollu u nsibu l-aħjar soluzzjoni għax l-iktar ħaġa importanti għal nsibu bilanċ bejn il-karigi differenti kif dawn u kol se jisfumaw u jisiru issa f'kazi eh, f'karigi iktar uffiċjali. Aħna nafu li Sur Van Rompuy se jieħu over mill-prezidenza. U hemm bżonn jiġifieri noqogħdu attenti li jkun hemm dan il-bilanċ hemm bżonn aħna li dejjem naħdmu jitfit mal-president tal-presidenti tal-pajjiżi li huma responsabbli mill-presidenzi li jimxu. Imma ovvjament din hija kwistjoni li se nkomplu niddiskutu mal-Kunsill. Imma għadna fi stadju bikri wisq biex niddeċidu. Ejja nisimaw issa is-Sul Reinfeld, Prim Ministru, li se jiprezentanna ir-rapport ta' sitt xhur tal-Presidenza Svediża. Is-Sur Rompoy ovvjament ma kellu xejn x'jaqsam ix-xogħol tal-Presidenza għadu kemm ġi nominat ma kienx ikun kapaċi jitkellem fuq eh, ix-xogħol tal-Presidenza Svediża li jla ssir li jla sal sitt Qegħdin naqblu issa tajjeb wisq. Mela nilqa' minn qalbi il-Prim Ministru Reinfeld. Ġifiri issa ilu kważi um, sitxur presidenza għandek sal-31 ta' Diċembru biex tispiċċa imma aħna qed nistennew bil-ħerqa nisimgħu